Reca la relazione di Sergio Chetano Cofferati. Sul... Mela l-agenda għanna uh, l-involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjerazzjoni dwar il-gvernanza tal-negozji. Nadi il-kelma l-onorevoli Kofferati. Mela grazzi sur President Leonet xtaqt nirringrazzja l-kollegi li ikkollaboraw għat fasil ta' dan il-rapport Dawn huma ringrazzjamenti li għanna natuhom u mhux qed ngħiduhom biex inkunu għednihom għax huma jafu li il-triq kienet waħda twila u diffiċli. Il-votazzjoni ġiet eh, posposta fil-komitat, un wara li l-komitat vota eh, ġi pospost fil-plenarja wara deċizjoni tal-konferenza tal-presidenti. Il-votazzjoni ħassi li kella sir fil-ġunju fil-plenarja u fl-axħar għada ħan vota wara posponiment ieħor. Aħna gwadanjajna ftit ħin imma naħseb li kienet għażla eh, bil-ħsieb li permettitinna li nitlu fid-dettal tal-merzu ta' suġġetti komplikati li fihom kien hemm opinjonijiet differenti ħafna. Kien hemm rappreżentanti ta' ġuri wkoll u oħrajn. Qabel ma naslu għal kontenut tad direttiva iżda nixtieq ngħid xi ħaġa lill kummissjoni Jiena inħoss li din id-direttiva hija sempliċement parti żgħira ta' mużajk ikbar dak li mbagħad irid jiddefinixxi il-profil tal-gvernanza tal-intrapriża Ewropea fil-ġejjieni. Fil-fatt insibu dan il-ħsieb fil-white paper ta' Jacques Delors tal-1993. Aħna qegħdin naħdmu fid-direzzjoni li kien indika u dak iż-żmien. Din hija ħidma diffiċli iżda pożittiva ħafna. Aħna illum qegħdin nieħdoħsib ix-shareholders u mbagħad ngħadu għall-stakeholders biex nagħtu dik id-dimensjoni soċjali l-intrapriża li il-president ta' dak iż-żmien kien uża bħala referenza fil-fatt kien bena bil-proposta tiegħu. Għalhekk jiena nistenna mill-Kummissjoni inizjattivi addizzjonali ta' dan il-mod u li niċċaqalqu f'din id-direzzjoni. Sa dan it-tant aħna wasalna biex niddefinixxu l-orjentazzjoni fuq medda twila ta' żmien min-naħa tal-intraprizi u l-azzjonisti kif ukoll biex inżidu trasparenza fuq elementi ewlenin tal-ġestjoni tal-intrapriża, tal-corporate governance. Aħna ħassajna u kien importanti ħafna l intrapriżi kun jistgħu jidentifikaw l-azzjonisti tagħhom. Ovvjament qed nitkellem fuq l-intrapriżi li ma kwotat fil-borża. Palma naraw ukoll miżuri biex intejbu l-possibilità li wieħed jeżerċita l-votazzjoni min-naħa tal-azzjonisti. Jiġifieri nitkellmu fuq element mhux biss ta' demokrazija imma effikaċja fil-ġestjoni ta' kull intrapriża anka għal dik li hija il-wasla tal-informazzjoni tul il-katina tal-intermedjari din xi ħaġa li ħatamel aktar effikaċi u jkun hemm aktar kuxenza tal-ħidma tal-azzjonisti. Mbagħad hemm miżuri li jekk iġu applikati b'mod tajjeb jistgħu jżidu trasparenza tal-relazzjoni bejn investituri eh, istituzzjonali, l-asset managers u l-intrapriża nifisa għaliex politika ta' ħidma jiddefinixxi għall-intraprizi eh, tfisser il-fat li l-intraprizi jmorru lura fuq eh, periodu qasir ta' żmien imma anka fuq periodu twil ta' żmien. Mbagħad eh, miżuri li ħajżidu it-trasparenza għal dawk li huma il-proxy advisors li huwa rwol importanti f'kull sistema. Issa aħna għawek konfermajna rekwiziti ta' trasparenza li kienu imsemmija mill-Kummissjoni u jina naħseb li din hija għażla effettiva u biħsib. U l-istess ħajs jiġri għal dawk li huma it-transazzjonijiet minn partijiet korrelati li ħajġu id-differenzjati skont is-sistema tal-leġiżlazzjoni ta' kull wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni. U t-tibdil li l-Parlament qed jipproponi jippermetti li nikkunsidraw nkomplu nikkunsidraw dawn id-differenzi nazzjonali mingħajr ma jsiru element ehm, li ipoġġi dubju fuq il laqda tal-elementi Ewropej. Umbat hemm elementi ħor li ġi diskuss ħafna. Iżda kien hemm opinjonijiet differenti fuq kif nistgħu nkunu konsistenti aħna sibna soluzzjoni u l-azzjonisti ħajkunu qegħdin jivvotaw mal-vot tagħhom jista' jkun eh, vinkolanti jew inkella kont ta' konsultazzjoni skont id-deċiżjoni ġbir skont kull pajjiż. U fl-aħħar l-aħħar mhux l-inqas ir-rendi kont ta' kull pajis. Il-ġida kontra revizjoni fiskali jista' jisir għandu jisir permezz ta' strumenti ġodda ta' rendi kont annwali ta' intrapriżi kwotati fil-borza huwa wieħed minn dawn. Din hija xi ħaġa li Jack Delor kien diġà semmih u aħna mxejna f'din id-direzzjoni din id-direttiva għall-azzjonisti bħala l-ewwel punt f'din it-triq biex inkunu nistgħu nintroduċu reviżjoni eh, immedjata għal dek li huma il-kontijiet. U jiena ovvjament nixtieq nirringrazzja kontribuzzjonijiet kollha ħan nisma' il-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna issa il-Kummissarja Jurova. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Onorevoli membri, nirringrazzjakom ehm, għal dan l-interess għawil għaturu f'din il-proposta u nishti infakkarkom ehm, xkienet l-interess tana meta ħna ressaqnija. Il-krizi finanzjarja kienet laqtet l-ekonomija tad dinja u s-soċjetajiet tana verament b'mod kifer għalek. Rajna li kienem bil li il-short termism kompla eh, podġi l-kriz jaraw li l-kriz ma tmur għallar. Aħna provajna naraw x'kienu dawn il-naqsijiet fuq l-Unjoni Ewropea permezz ta' dan id-dokument. Anki ġifri biex nersqu lejn kabbir sostenibli f'dan l-aħħar snin il eh, swik kapitali dejjem interessati fil-dak li jistaw jiksbu eh, malajr u mux jaraw li jisiru investimenti fuq medda twila ta' żmien. Anki per eżempju l-investimenti tal-fond ta' pensjonijiet l-ideja hija li jkun hemm return fuq medda twila ta' żmien u koll għamlu pressjoni eh, short term fuq il-kumpanniji. Mżon inkoranġixxu il-finanzjament fuq medda twila ta' żmien u anki ġifiri l-impen ta' shareholders fuq medda twila ta' żmien Dan ifisser li jrid ikun hemm iktar kumpaniji kompetittivi fuq livell globali jekk aħna inkomplu il-corporate governance l-investituri ikunu jistgħu wkoll nipproteġuhom. Um, Bekk il-kumpaniji jkunu iktar attrenti għall-investituri. Jina nixtieq nirringrazzja Sur Konferati u anki ix-Shadow Reporters għall-isforzi tagħhom sabiex jiddefinixxu l-pożizzjoni tal-Parlament. Jina nilqa dan il-kompromess l-instab u l-Kummissjoni lesta biex tibda negozjati mal-koleġislaturi ħalli nejdilkom kif naħsbuha ftit fuq l-emendi li resaqtu l-ewwel net fuq it-trasparenza, l-obbligi ta' trasparenza dwar taxxa u anki sentenzi ta' taxxa, il-country by country reporting. Kif jafu il-membri, il-Kummissjoni hija impenjata biex tkompli tiġielet kontra l-evażjoni ta' taxxa u anki tax planning li jkun aggressiv u tixtieq tara li il- il-fatt li rridu ndaħlu iktar miżuri għal trasparenza. Aħna f'Ġunju bdejna il-konsultazzjoni pubblika u dan se jidħol fi xolta assessment li se nagħmlu u nlestu fl-ewwel tliet xhur tal-sena d-dieħla. Mbagħad dwar miżuri biex namlu inċentiv ta' shareholding long term u anki fuq il-dividendi Anki li jekk naqblu li lan huwa tajjeb, lan aħħari, l-edeja hija kif l-aħjar li naslu għal dan. Hemm bżonn nevitaw li aħna naqtaw qalb l-investituri, speċjalment dawk li huma cross-border minn pajjiżi oħra jew inkella wkoll li mill-Ewropa li biex dawn ikomplu jinvestu fil-kumpaniji Ewropej. U ma rridux ninsaw laqqas il-minority shareholders, u mbagħad fl-aħħar fuq related party transactions il-Kummissjoni tara li l-emendi din jisom inaqs l-importanza li nsibu fil-proposta li kena minna tal-Kommissjoni dik tal-bidu. Mbżon ikon armanizzazzjoni fuq dawn il-transazzjonijiet palissa 40% ta' shareholders huma cross-border u definizzjoni ta' related party transaction iġibu iktar frammentazzjoni u iktar riski għall-investituri u għall-kumpaniji. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Ludwigsen. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li il-pakketta miżuri huwa tajjeb biex jistimula l-investimenti u anki shareholding fuq medda twila ta' żmien. Iva, l impenni irid isir fuq zmin twil fej qegħdin ikunu jinvestu huwa wkoll importanti li niffaċilitaw ix-xogħol cross border. Aħna naħsbu li dan il-pakket sejjejn biex nilħu dan il-għan. Huwa ukoll importanti li il-Parlament Ewropew jagħti dan l-appoġġ għal iktar trasparenza fil-qasam tal-multinazzjonali dawn il-rapports eh, country by country Iwa svilup pozittif u wkoll wieħed naturali sabiex nifmu aħjar aħna il mota kifet kif qed jaħdmu l-kumpanniji u jgħinna biex nġildu kontra il-korruzzjoni u l-frodi tat taxxa anki dak li nsejħulu il-tax planning aggressiv. Hawnhekk fuq f'dawn il-loqs ma jrid jaħdem il-Parlament Ewropew eh, fil-qasam ta' tripartite negotiations tanti dei gruppi politici. Non... Grazie, issa. Issur Zwerfka. Grazie, ħafna Presidente, signori. <clears throat> Aħna qed nitkellmu fuq dan id-dibattitu dan din ħaġa importanti ħafna. Hemm kwistjonijiet importanti, però specialment meta wieħed is regolamenti ġodda, leġislativi, il-governanza tal-kumpaniji, dawn il-kwistjonijiet, dawn se jirregolaw l-operazzjoni tal-kumpaniji fissu intern. Il-kwistjoni l-iktar importanti hija jekk il-ċittadini se jkunu kontenti bil-impigi li għandhom. U tieni hija kif se nittrattaw l-investituri u l intraprenditori fl-Unjoni Ewropea dak li jridu jingannawna u jisfruttaw l-impiegati u rridu konsideraw mod differenti, niprofaw nkunu kostruttivi u nirregolaw b'mod illi man xeklux il-tkabbir ekonomiku u natu inċentivi għal-tkabbir biex noħol u dak li tkabbir mitiku li aħna kollha nixtiequ. U so eh, liberu u punti ieħor importanti f'dan il-kuntest għax eh, taħriġ u l-impigi huma fidejn il-gvernijiet fil-parlament, le, dawn huma maħluqin mill-kumpaniji, mill-intraprenditori, mill daw kattivi. Eh, design fil-mija tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea huma SMEs u ma nistawx aħna nisospettawhom illi qed jisfruttaw l-impjegati. U mbagħad għandna l kwestjoni anki tal- eh, salari tal-managers, il-azzjonisti għandu jkollhom id-dritt jażlu kif iridu jħalsu il-membri tal-board u il-managers. U għal din raġuni jiena kontent ħafna b'dan ir-rapport nishtiq nirringrazzja l-kollegi tal-komitat tiegħi li wara dibattitu twil ħafna deċidejna. U l-lum għanna dokument li mbagħad nistgħu nużaw fin-negozjati tagħna mal-Kunsill. Naturalment mhux se jkunu faċli għax hemm ħafna differenzi, ma jiena konvint illi jekk aħna niddefinixxu lan u għek nkunu proattivi, aħna nista' jkollna suċess. Isur Regner. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett, grazzi ħafna lil Sergio Koferati minħabba li naħseb li għamel xogħol tajjeb ħafna fiħdan dan ir-rapport. Sitwazzjoni li jkolli ngħid imma kienx faċli assolutament. U fil-fatt huwa ddiskuta l-proposta tad-direttiva b'mod kostruttiv ħafna u naħseb li tejba anka fil-kontenut tagħha ħafna fil-kumitat legali fil fat provajna naraw li kunem hemm titjib fil-qasam ta' trasparenza, tmexxija tal-kumpaniji, corporate governance kif ukoll l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet. U jiena nixtieq nitkellem fuq ir wol ta' soċjal ta' demokrazija soċjali. Imma importanti ħafna li aħna jkollna e, informazzjoni fuq l-istrateġiji u kif ukoll informazzjoni fuq ir-riskju li qegħdin jieħdu dawn il-kumpaniji. Jiena naħseb illi sinjor kummissarju importanti illi intom eh, azzjoni u tqumu, importanti li jkun hemm iktar kooperazzjoni. L-Assemblea Ġenerali kellha mill-inqas darba fi tliet snin ta' prova is-salarji u dan fil-fatt kellu jirrifletti il-kompetenzi wkoll tal- dawn il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni kif ukoll jirrifletti il-valur tal-azzjonisti dan huwa fl-interess tal-ħaddiema kif ukoll tal partit interessati l-oħrajn tal-stakeholders l-oħrajn. Jiena naħseb li dan huma affarijiet importanti ħafna għas suċċess ta' kumpanija. Permezz tal-bidliet li aħna suġġerejna minn ħadd soċjalisti demokratiċi, aħna besibna li ntejbu ir-rwol ta' dawn il-kumpaniji kemm jista' jkun. it test li huwa adottat naħseb li għandu fih xi ħaġa li hija l-qalbi ħafna b'mod speċjali soċjali. Fl-isfond tal-xogħol li għamilna aħna fil-Kumitat Taxu aħna qegħdin naraw li l-miżuri li għandna nimplementaw sabiex niġirdu kontra l-evażjoni tat-taxxa jridu nisaħħuhom kemm jista' jkun. Sinjura Kummissarju, flimkien ma' kollegi oħrajn li żgur li ħajsemmu dan il-punt, jiena nixtieq ngħid li rakkomendazzjoni tal-kull pajjiż, il-country by country report, fil-fatt huwa affarijiet importanti ħafna u għalhekk għandhom jingħataw priorità anke f'dan ir-rapport. Il rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż huma affarijiet li verament huma importanti u naħseb li dejjem għandna nisqu fuqhom. Apparti minn hekk qed nitkellmu fuq reputazzjoni tajba tal-kumpaniji illi fil-fatt jista' jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli jekk ikun hemm iktar pressjoni. Jiena naħseb illi dawn il-kumpaniji għandhom jieħdu l-opportunità illi jużaw din it-tip ta' Eh, proċedura jiena naħseb illi fil-fattem ħafna eh, tax havens u koll dina xi ħaġa li aħna rridu niġġieldu kontra. Jiena skużawni nipprova nkun flessibbli imma hemm limitu eh, hemm 10 u 15 sekonda tajjeb imma meta jdum iktar minn minuta ma nistax. Messer Schmidt, grazzi President. Mm proposta li għanna fuq il-mejda għatmur ħafna li minn dak li għarra voli, ħamur ħafna iktar li minn dak li aħna par Parlament Ewropew għanna namlu. Il-kwestjoni bejn il-partijiet li huma marbut tal-tuħul tal-ġest tal-management eh, hija xi ħaġa namlu fl-imkien. rħu koll irridu naraw kif għanamlu biex insaħħu il-tħul tal-imprizi. Allura, eh, il-ridu naraw kif il-kumpaniji jistaw jew għandhom ikollhom ċertu għannijiet fuq żmien twil u qasir għal dak li huma r-riżultati li jistaw jisarfu. Eh, aħna rridu nkunu iktar b'saħetna bħalma dak il Danimarka pereżempju, aħna rridu nuru illi aħna nafiduġa fihom. Allura aħna mustan poġġaw dan ir-rapport ħana stjenu għalix importanti li ikonna għafas tajjeb imma t-murru illi nizzejjed mgħumlek. Onorevoli Wikstrom. Grazie Presidente. signora Wikstrom, grazie President. E permetti uni l-ewwel net nirringrazzja Sur Koferati u kollegi l-oħra kollha għal HIDMA o għal kooperazzjoni anki eh, biex intejbu din il-proposta legislativa. Jiena kuntent li rnexxinna nsibu kompromess fit ċentru tal-Parlament Ewropew illi jista jiġbor appoġġ kbir bejn il-forzi il pro-Ewropej u progressivi. U dan jfisser illi kellna naturalment kolħadd jagħmel konċessjonijiet fi spirtu ta' kompromess fuq ħafna punti Però jien li il rizultat ħari u għacċettabli għal kulħat Għal grupp liberali kienet eh, ħaġa ewlenija illi din id-direttiva għanda tejjeb il kapacità li l-azzjonisti jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'sitwazzjonijiet transkonfinali mingħajr ma nżidu burokrazija. Għaliex l-intraprendituri Ewropej u l-kumpaniji Ewropej mhumiex se jagħmlu suċċess jekk se jkollhom eh, regoli ġodda. E, e, dana jiġri biss hekk noħolqu ambjent tajjeb kommerċjali fejn ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-ħidma tagħhom. Aħna ma naħsbux li nistgħu noħolqu impenn fi żmien żmien twil eh, fil-kumpaniji bl-investimenti billi namlu proposti li jitolbu eh, dokumenti jew billi nħolqu inċentivi fiskali. L-azzjonisti għandhom bżon ta' ċess għal informazzjoni, però għandu jkollhom responsabilità li jimpenjaw ruħom mal-kumpaniji li huma tagħhom inkella ma, ma, ma jistax dan ikun infassal b'mod artificiali mill-politiċi dana il-proposta il eh, tal-Kummissjoni li kunem eh, politika ta' il-remuneration għal-managers u għal eh, u ma diffiċli eh, u piuttost populisti anki jena kieku kontin kun kontenta kieku neħajna iktar pero jena kontenta li proposti ta' kompromess rispettaw il-punti l-enini li kienu problematiċi għalina. Illum inħossni iktar kontenta u nitlob li l-grupp jappoġġa il-kompromessi u r-rapport u nħares l-qoddim għal trialogi u għal ħidma fuq dan il-dossier eh, biex inkunu nistaw nitkelmu fuq id-drittijiet u mux fuq l-obligi tal-azzjonisti. Issa nisimaw minn antisur Mastalka. Grazzi, <clears throat> President, kollegi, Kommissario. Aħna unek qed nitrattaw il rikas ta' żewġ direttivi fil-liġi tal-kumpaniji. Waħda mill-anijiet hija li insaħħu l-impenn tal-azzjonisti fi żmien twil eh, illi fihom l-azzjonisti investu il-kriżi finanzjarja u rrit illi il-managers kienu imħedġa minnant l-azzjonisti biex jitħlu friski eccessivi biex jilħu profitti eh, fi żmien qasir. Hemm bżonn anki niftħu iktar l-disponibilità tal-kumpaniji billi jippubblikaw il-minutes tal-Assemblea Ġenerali fil-website tal-kumpaniji. Eh, anki hija e-, eh, eh, l-ewwel darba li nsemmu nsemmaw din il-paga fil-dokumenti eh, tal-Unjoni eh, tal Ewropea u anki il-kwestjoni tal-company eh, by company reporting bħala mezz biex nevitaw eh, l-evazjoni fiskali. Sur Duran. Eh, par ces propositions de modification. Grazie, fuq di proposta ta' modifika ta' direttiva ta' dritti tal-azzjonisti, kienem integrazzjoni u kol tal-kwistjoni ta' investiment fuq żmien twili li ħaġa ċellenti. ċaġa eccellenti għaliex ekonomija Ewropea dbati minħabba li qed tiġi mexxija biss bl-kwistjonijiet eh, jew riżoluzzjonijiet finanzjarji biss fuq żmien qasir kif intom il-propostu intom trid qisu kull minu interessat mhux biss l-azzjonisti imma anki l ħaddiema li ħaġa tajba ħafna u ma xorta wahda u mux bizzejiet. Xort rridu morri li iżjiet minn din il-ħagġa tal nuqsa trasparenza li maluqa madwar dan il-gruppi l-gbar attivitajiet tagħhom. Jider li huwa ċara l-ekoloġisti wkoll li għana nabżon ikomplu nixbdu fuq din il-trasparenza u nisqu fuqa eh, u biex nsaħu eufemizzazzjoni ottimizzazzjoni fiskali sabiex nkunu nistaw meċċu l-qudin fuq il-kustjoni. Il-skandlu tal-Lux Leaks Urewna, urewna illi eh, l-allarmi illi għajlom snin li kienġew għajma eh, minn specialment l-ekoloġisti kienu jablugawna biex natu t tweġibit. Għalix, għalix, dan eh, kim sejħa optimizzazzjoni fiskali hija marbuta ma' dirett mal-kompetizzjoni lejali għalli xibetituġi ħajizluhom jekk l-SMEs u anki l-artiġana jistaw jamluħu ukoll ma' Aħna jien jiena netiġi hawnhekk li sul-koferati. L-ewwel net tal kualita ta' xollu kif ukoll tal fat li lest li jisma' wkoll fil-grupp kollu biex ippruvaw insibu bil-lanġ u sintesi biex il-Parlament imexxi l-interess ġenerali kontra l-interessi privati nazzjonali u kompetizzjoni fiskali illi qegħdin biss jaċevola dawk iktar qegħdin jistanamu fu. Għalhekk, Senjor komissarju, palmina qed id-darba li għaddiet li sur Moskovici u s-Sinjura Sissin ejja appoġaw fuq dan il-parlament sabiex inkunu nistaw il-koll imbidlu il regoli tal-funzjonament sabiex namlu mod li l-Ewropa għad tkun iktar trasparenti inqas um, vaga mġajpra u li mhux privileġġat jiprivileġat eh, biss il-ftit fuq il-ħafna. Grazzi. Onorevoli Ferrara. Onorevoli Ferrara. Grazie President, <clears throat> kollegi. L-għunnet, nishtiq nirringrazzja l-kollega Kofferati għal-ħidma tajba. Aħna għanna l-possibilità issa napprovaw report illi tkun tista importanti fil-governance ta' soċjetà, tal-anqas eh, etikament u anki mill-naħa tal-management. Għawnek nilqaw l-idea li kunem regoli trasparenti fuq l-impenj tal-managers. Uh, u aħna naħsbu illi huwa importanti ħafna illi jiġi introdott dan il-prinċipju illi l-impenn tal-manager illi huma responsabbli moralment jiġi premjat a bażi tal-programmi u riżultati Eh, meta niġu għal responsabilità soċjali tal-intrapriża. Punt ieħor huwa eh, l-adozzjoni ta' normi kontra l-evażjoni fiskali bħal l-obbligu li jiddikjaraw f'liema pajjiż eh, qed iħallsu t taxxa. U f'dan il-mod il-management Eh, b'dan il-mod ta' management kulħadd se jkollu vantaġġ iċ-ċittadini u l-pajjiżi. Eh, u dan se jmur kontra l-spekulaturi finanzjari illi huma il-kawża tal-kriżi li għadna qegħdin niġġieldu biex noħorġu minna. Il-Onorevoli Brioji. Grazzi, il-kriżi finanzjarja u ridna il istituzzjonijiet finanzjarji favorixxu l-dħul fuq żmien qasir u uh, mhux qiegħda tħares lejn il-żmien twil kif jaħdmu il-miżuri il-azzjonisti ħadu ċertu pozizjonijiet li huma ta' teddida għal ġejjini ta' imprizi kollha. Aħna rridu nippruvaw illi ndaħlu l-implikazzjonijiet tal-azzjonisti fil-gvernanza u biex iġorru kol responsabilità biex bekk intejbu kol trasparenza bejn l-imprizi u l-investituri jekk aħna nħossu li dawn il-miżuri, però jekk nħarsu li hemm faraġa u imorru fi triq tajba. Ma sawx imur kelli minnek, għax ikunu ġenwi biex naħsbu li dan il-proċess ħajjena biex nirregolaw iktar is-semi finanzjari internazzjonali. Minnar konna pjan komuni ta' skala kbira li ħajjintaxxaw it-transazzjonijiet finanzjarji ħajkun hemm limitazzjoni ta' spekulazzjoni tal-borsa u jippermetti li jkun hemm investiment fuq żmien twil biss inkun grazzi. Issa l-Onorevoli Voss. Grazie ħafna Sur President, Sinjura Kommissarju. jiena naħseb illi aħna fl-Ewropa diġà għandna liġi tajba tal-kumpaniji li hija ġifiri jina jiena naħseb li ma nistgħux nwedu wis iktar minn hekk iżda ikolli ngħid illi il-sistemi nazzjonali mhumiex qed ikunu irrispettati il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-minoritajiet tal-azzjonisti ukoll mhix qed tkun indirizzata aħna fil-bidu ta' Mejju fil-fatt fil-kumitat diġà diskutejna is-sitwazzjoni iżda naħseb li kolli ngħid illi morna daqsxejn lura eh, milli dak illi konna rnexxina nagħmlu ma xed jirnexxina nilħuqu l-anijiet ta' ta' better regulation, ta' regolamentazzjoni aħjar, u aħna irridu naraw li drittijiet tal-azzjonisti verament jissaħħu ħalli bekk naraw li il-kumpaniji ħajkollhom iktar responsabiltajiet ta' fl-istess ma rridx ikun hemm wisq pis amministrattiv aħna rridu naraw x'tib ta' politika anka ta' pagi u kumpens kif nistaw għaw iktar trasparenti l-identifikazzjoni tal-azzjonisti u koll għanda tkun fidejn il-kumpaniji u jiena naħseb illi shadow rapporter għamlet xogħol eccellenti u grazzi għal xogħol ta' shadow rapporter nexxinna nħu ċertu kompromessi. Kompromessi importanti ħafna li jistgħu jinkludu l-azzjonisti, jinkludu t tal- drittijiet tal-azzjonisti u nirriflettu wkoll ċertu regoli nazzjonali. Xi ħaġa problematika hija il-rapporti country by country fil-fatt ikolli ngħid li m'għandhomx jissemmew f'dan ir-rapport minħabba illi qed eh, qed jkollna l-periklu li jista' jkun li aħna nkunu qegħdin nippromovu minflok regoli differenti għal kull pajjiż minflok xi ħaġa waħdanija. Grazzi. Mr President, like other colleagues, I welcome the provisions for country by country reporting. Il-kwistjoni tal-country by country reporting eh, hija importanti, però il, il para paraporter fuq ir-responsabilità soċjali hija li din hija eh, anki kwistjoni li rridu li tiġi fidejn il-responsabilità. U din hija importanti għas sostenibilità il-Komissjoni ħarġet komunikazzjoni li għafavur u jiena napoġġa il-direttiva li t-inċentiva dawn l-affarijiet kif eh, jidri anki fil program tal-ambjent tal-ġnus mauda eh, anki risposta għall investimentu u l-kompakt globali tal-Unjoni Ewropea. U napoġġa illi l-azzjonisti eh, ikunu jistaw jivvutaw fuq il-politika ta' rimunerazzjoni u eh, għandhom jiġu premjati l-eżekutivi mhux biss għal eh, produttività. Din hija ħaġa importanti u din jiddispjaċini li il-gvern u tar-Renju Unit eh, huwa kontra u anki l-aspetti tal-investituri istituzzjonali li jidħlu fil- kwistjonijiet eh, ambientali ma importanti illi eh, eh, ah, fil fat għanna nużaw din il-regolament fuq il-rapportar finanzjarju. Sur Fox, grazie President. <clears throat> Jena napoġġa illi nżidu l-impen tal-azzjonisti u l-intejbu trasparenza, però nibżawis illi dan rapport mar li lem minn dawn l-anijiet u għet jgħamil pisijiet mux neċessarju fuq il- eh, eh fuq fu il-kommer, fuq il negozi. L-artikoli 3 FG u H muqat jgħatu lebda beneficju l-publiku u għalix il-manager il huwa responsible illi naqsi illi naqsi riski eh, soċjali u ambientali. Eh, jiena kontent illi eh, il kommissjoni reġat lura lejn il-approċ comply or explain u għanna nintroduċu iktar miżuri biex nappoġġaw l-azzjonisti ta' żmien twil għandhom bżonn dritt għandhom drittijiet riguardaw l-investimenti tal-kapitali u mux, tant kem idumu fidejom il-smiħ l-isħba u din il-rapportar country by country mux accettabli mandu m'għandux xaqsam xejn ma' drittijiet tal-azzjonisti. U miex ħaġa tajba li dawk tax l luk jinkludu dawn din il-kwistjoni f'ħafna dosjer rridu aħna eh, inkomplu namlu l-ħidma li għamlu l-G20 u l-OECD. Issa Sur Borgezio President, l impen tal- rapporteru tajjeb għal-bot ħafna milli ners u lejn eh, demokrazija ekonomika vera specialment fl-Assemblea ta' Soċjetà li kunem manki rappresentazzjoni tal-azzjonisti zazah tal-anqas ta' terz U minn din innaħa, minn dan il-puntu di vista, għalix mandu xikonna eh, elezzjonijiet primarji biex nizguraw li kunem rappresentazzjoni diretta tal-interessi tal-azzjonisti zzar. Dawni jirrepresentaw il-ħaddima, il eh, irridu natu iktar setatu, iktar espressjoni. Eh, għandhom eh, ikunu għandu po, ikun possibli anki li joħorġu sanzjonijiet dawn l-azzjonisti. Eh, Eh, għandu jkun hemm iktar trasparenza fil-budgets u għal daqstant anki eh, l-informazzjoni esterni, però eh, bla dubju dawn huma kollha importanti, però dan għandu jkun għandu jgħin biex ikun hemm iktar fiduċa fiċ-ċittadini u l-konsumaturi u fl-istess ħin naqqas il-nuqqas ta' trasparenza eh, f'ħafna soċjetajiet, specialment il multinazjonali Sur Becker. Sur President, Signor Kommissarju, eżis kollegi, jina nishti ngħid li nil dan ir-rapport sekk importanti, nilqaw kol il-fat li nistabilixxu għanijiet importanti sabiex aħna ninkludu drittijiet u t-tisih ta' dawn l-azzjonisti. Jina naħseb li fil-fat għanna ċertu sviluppi importanti li saru mill-plenarja li għaddiet sissa, kien hemm titjib anka fit-test legali, xi ħaġa li għal qalbi bħala Awstrijak hija li dawk l-istrutturi tradizzjonali li kellhom is-suċċess tal-bord ta' ġestjoni per eżempju li ħajibqaw kif kienu mhux ħajkun hemm trasferenza fil-kompetenzi iżda jiena naħseb li l-eċċezzjonijiet fl-emenda 27 kienet irranġata naħseb li kienet xi ħaġa kurjuża li rajna li anka fil-Partit ta' soċjalisti kien hemm ukoll ċertu tilwim fuq eh, il-bord ta' kontroll li fil-fatt għandu jinnegozja ma' dawn il-ħaddiema ħalli mbagħad jistabilixxu l-pagjen naħseb illi dan id-dritt huwa dritt tal-bord ta' ġestjoni tal-kumpanija. U jiena naħseb li dan il-għan Mhuwiex xi ħaġa li partikolarment toġobna dan naħseb illi l-eċċezzjoni li kienet qed tkun prevista ja xi ħaġa li hija pożittiva. Issa dwar ir-rapporti għal kull pajjiż country by country, aħna ma nixtiequx ngħidu li aħna kontra l-prinċipju, iżda għandu jkun iġġustifikat illi aħna issa ma nispiċċawx imbagħad b'ħafna politika differenti nazzjonali u ħafna pis amministrattiv u burokratiku. Aħna fih dan it-trilogu nixtiequ li dan il-punt ħajkun meqjus rispettat. Grazzi. onorevole Steinbrück. Is-sur Steinbrück. Snjura Steinbruck. Sergio Koferati tejjeb ħafna dan il rapport u fil fat Jina naħseb li dan hija tiżid it-trasparenza fil-bord ta' ġestjoni u tmexxija tal-kumpaniji, iżda jiena jkolli ngħid il daw dispożizzjonijiet mhumiex biżejjed il-mistoqsija tiegħi għal Kristjani Demokratiċi hija għalfejn qegħdin tiġġieldu kontra e, difiża tal-ħaddiema. Il-ħaddiema għandhom ikunu verament fl-interess u fil-prioritajiet tagħna huma jistgħu jiggarantixxu li kumpanija jkollha ġejjieni u allura jiena naħseb illi il-kumpaniji li huma orjentati għal ġejjini għandhom ikollhom votazzjoni fuq il-politika tal-pagi. Jiena naħseb illi dan jista' jwassal l-iktar bilanċ bejn l-azzjonisti, il-bord tal-ġestjoni u l-bord ta' kontroll. U fl-istess ħin jiena naħseb illi dawn il- il azzjonisti short term u koll jistaw ikunu perikolati per din il-bidla. Grazzi ħafna. Is-Sur Foster. Uh, there is a blue card for you. Do you want to answer? Għandek mistoqsija tal-karta tal-blu tixtieq twieġeb? Le. L-onorevol deċidiet li ma Mela naddu Stork. Iva, aħna llum qegħdin nitkellmu fuq eh, is-sigriti tal-taxxa tal-kumpaniji, jiena naħseb illi il-partit ta' xelluk jixtiequ illi jikxfu dawn is-sigreti u aħna rridu nagħmluha ċara eżattament illi kulħadd hija tiħallas it-taxxi kif suppost, speċjalment dawn il-kumpanija parti minn hekk jiena naħseb illi huma l-autoritajiet tal-finanzi illi nistaw jassumu r-responsabilta. Iġifiri aħna qed naraw illi nixtiequ npoġġu iktar dawl f'dan il- kan f'din il kanturina midlama fil-Finlandja qegħdin naraw li huwa publikat kemm jaqla kull persuna u x'tib ta' taxxa fil-fatt edha titħallas minn kull persuna din hija xi ħaġa li forsi kulħadd jagħti jgħid li apparti minn hekk aħna edin naraw illi dawn huma affarijiet illi jiena personali ma nistax naċċettom. Grazzi. Grazzi għafna sur l-Onorevoli Breton.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 Dan it-tekst qed jipprova jieħu post il-kapitaliżmu finanzjarju minn flok il kapitaliżmu responsabbli lan u li jinċentivizza l-investituri fuq żmien twil u biex ma jmorru sotto tensjoni li jagħmlu dħul fuq żmien qasir. Dan it-tekst qed jipprova identifika l-azzjonisti u l-identifikazzjoni tagħhom hija ħaġa tajba għaliex jgħin il-Kostituzzjoni kull darba li għax jkollhom lista tal-azzjonisti biex ikun nkunu ħadd ikun trasparenti. Imma konsultazzjoni ta' din il-lista ma' tistax ikollha ċertu spejjeż addizzjonali eċessivi. Rridu li naraw li dawk li għandhom l-isma tagħhom għal iktar minn sentej li kollhom vot doppju. U dan il-tal-vot doppju ħaġa tajba jekk il-beneficjarju e, jew il-ħaddiema u koll ikollu kollhom isma' ħalli jkun jistgħu jieħdu ċertu kontrolli tal-imprizi anki barranin. U bekk il-vot doppju ħajkun tip ta' patriotiżmu ekonomiku. Trab. Grazie Presidente, Grazzi ħafna sur President, sis kollegi, jina nishtiq l-ewel net nirringrazzja ħafna l-kollegi li ħadmu ħafna dan il-kompromess. Nishtiq nir-ingrazzjakom il-qalbi verat nħu gost li aħna fl-imkien irnexxina niftemu fuq il-linja politika. It-tajba, sur Zvifka, zdanka, sur Koferati, nishtiq nir it-nej li jintom. Jina konvint minħabba illi żvilupp sostenibbli tal kumpanija jekk ikollna aktar trasparenza dinja xi ħaġa illi tista' taqadna l-koll irrelevanti mill partit politiku ġejjin. Nissa l-kwistjoni hija eh, fejħa naslu b'din id-direttiva u jiena qed nara wkoll li hemm ħafna membri ta' dan il-Parlament Ewropew li qed titkellmu fuq ir-rapporti għal kull pajjiż, il-country by country reporting. Jiena m'iniex speċjalist fil-pubblikazzjoni tal-informazzjoni. Naf biss li fit-taksu taħna kellna professur ġimali għaddiet li għalinna li anka fil-rapporti ta' kull pajjiż u ġim ir-Renjunit iżda jiena naħseb li dan kien jgħat jitkellem fissam sem kulħadd illi fir-rapporti għal kull pajjiż dejjem ħajkun hemm l-esklużjoni ta' trasferimenti bejn il-kumpaniji u għal-kumpaniji l-kbar net mumiex allura ħajkunu koperti minn daw tentativi ta' trasparenza u xorta għat aħna maħnix ħankunu nafu x'tib ta' flussi eh, saru ta' flus, per eżempju għal ħlas ta' privattivi jew inkella bejn kumpaniji tal-istess familja ta' kumpaniji, jina naħseb illi naturalment sabiex ikonna aktar trasparenza nistgħu niddiskutu iktar dan il-punt. Iżda l-menu għamilna l-ewwel punt, l-ewwel pass. Is-Sur Becker diġa qal li importanti li aħna rridu nsibu soluzzjoni illi tkun ed qiegħda taħdem tajjeb fil-pajjiżi kollha diġà għandna ċertu mudelli ta' soluzzjonijiet li jaħdmu tajjeb f'ċertu stati membru naħseb li permezz tal-kompromessi u permezz tal-bidliet u l-emendi diġà nixxinna nagħmlu pass il qudiem importanti u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu niftemu fuq għanu komuni jiena naħseb li għad fadlinna ħafna x'nagħmlu sabiex naslu semmek iżda nistgħu naslu. Grazzi ħafna, Sur President. Sur ġvab għandek mistoqsija tal-karta l-blu, Sur Franzulika. Grazzi ħafna, Sur President. E kif għal sur ġvab, l-investiment fuq periodu twil ta' żmien u l-promozjoni ta' dan it-tip ta' investiment u semma dawn iż-żewġ affarijiet. Inti taħseb sur ġvab illi il-promozzjoni tal-fatt li wieħed jinvesta fl-isma fuq periodu twil ta' żmien huwa mod ta' kif aħna nistgħu verament nipromovu l-investiment fit-tul, naħseb li hemm metodi oħrajn ta' kif nistgħu nagħmlu dan aħna. X'taħseb? Grazzi. Iva, grazzi għafna din mistoqsiva. Iva, nistaw nejdu illi jekk wieħed irixtiq jimplementa ċertu inċentivi għal iktar investiment, din xi ħaġa tajba, iżda anke f'dak li xaqsam regolamenti li jorbtu il-bonuses u l-pagi, naħseb illi aħna rridu wkoll nqisu l-isma tal-kumpanija u x'tib ta' investiment ta' jkun hemm fl-isma. Iżda naturalment dwar il-punt li uħar li semmejtu l-metodi oħrajn, dawn ħajkunu kollha diskussi matul it-trilog u ma nixtieqx insemmi xi ftit biex neskludi oħrajn. Grazzi. l inrevoli Ġill, iva jiena naħseb li dan huwa rapport importanti ħafna, mhux biss sabiex niddiskutu drittijiet tal-azzjonisti, stanka anke sabiex nitkellmu fuq il-problema tal evazjoni tat-taxxa. Aħna għall-ewwel darba fil-Parlament Ewropew għandna opportunità li li nitkellmu fuq kwestjoni ta' taxxa u naħseb li l-kumpaniji jridu jkunu iktar trasparenti fuq it-taxxa li qed inħallsu. Jekk qed jirrispettaw ir-regoli, xi problema jista' jkun hemm. U jiena naħseb li naqbel ukoll ma' esperti oħrajn li qalu r-rapporti għal kull pajjiż il-country by country reporting jista' jkun eżerċizzju li jgħinna ħafna u aħna rridu wkoll naraw kif nistgħu niġġieldu kontra l-evażjoni tat-taxxa. Ġifieri dak illi huwa importanti għal azzjonisti l-kbar huwa li huma jkomplu jiddubitaw il-politika tat-taxxa tal-bord ta' ġestjoni. U importanti li l-kollegi minnaħa tal-lemin ta' din l-istituzzjoni u koll fuq fil-problema tal evazjoni tat-taxxa u nitkellmu fuq din il-problema bis-serjetà iżda minflok il-paroli biss issa rridu ngħaddu għal fatti. Jiena naħseb illi minħabba li jissar ċittadini qegħdin ibatu b'mod qares ħafna minħabba żieda tat-taxxi u jkollhom jaċċettaw ċertu tnaqqis issa fl-istess jiena qegħdin naraw li l-kumpaniji l multinazzjonali xorta waħda qegħdin jirnexxilhom jevitaw li ħalsu t-taxxa. Jiena naħseb illi qed jirnexxilna li niżvilupp niżviluppaw pozizjoni demokratika u nittama li din l-istituzzjoni jagħtu l-opportunità sabiex tappoġġa dan ir-rapport għada. L-Onorevoli Buda, grazzi ħafna Sur President u wkoll nixtieq ngħid proset li daw kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport naħseb li dan ir-rapport jirrappreżenta bitu tajjeb. Il-Kummissjoni Ewropea għanda testabilixxi ċertu għanijiet sabiex aħna nżommu il-xogħlijiet li għandna bħalissa u l opportunitajiet ġodda ta' xogħol u fl n-tejbu l-kompetittività tal-Ewropa. Dan għandu x'jaqsam kollu dan kollu għandu x'jaqsam massu waħdini Ewropew, approċċ trasparenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Għandna bżonn li sabiex ikollna aktar trasparenza, jkollna standards għal tmexxija tal-kumpaniji illi jistgħu jkunu standards li jaħdmu tajjeb fuq perjodu twil ta' żmien fl-interess tal-kumpaniji kif ukoll fl-interess tal-istati membri. Irridu niżguraw ukoll illi insibu bilanċ bejn il-ħarsien tal-informazzjoni personali, il-garanziji li nataw drittijiet tal-azzjonisti u kif ukoll fl-istessin irridu konna biżjed trasparenza. Jiena kontent bil-fatt li għanna qafas leġislattiv Ewropew. Naħseb illi huwa f'dejn il-kumpaniji illi jaraw x'tip ta' pjanar jixtiequ jagħmlu fil-boardroom, iżda għanna bżon illi konna t-mexxija tal-kumpaniji li tinvolvi iktar lil ħaddima fit-teħid ta' deċiżjonijiet sabiex ikun hemm ġestjoni iktar effettiva u effiċenti. Sur Negresku, grazzi ħafna l qed nixtieq nirringrazzja l-rapporter ta' dak kollu illi għamel u ta' ħidma tiegħu fuq dan ir-rapport. Dan huwa rapport ċar ħafna u jinkludi wkoll bosta konsiderazzjonijiet u punti illi semmew fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Ir-rwol tal-ħaddiema, l-investituri istituzzjonali kif ukoll l-azzjonisti fil-qasam ta' tmexxija tal-kumpaniji għax xi ħaġa importanti ħafna anke f'dak l-għandu x'jaqsam mal-boardroom pay, mal-paga ta' dawk li qegħdin fil-bord tad-diretturi. Diġ ħaġa importanti fl-Ewropa, importanti li ċittadini jkunu jafu eżattament kemm il-kumpaniji nazzjonali tinħallsu taxxa. Irridu nkunu wkoll f'pożizzjoni illi niġġilu b'mod iktar effettiv kontra l-evażjoni tat-taxxa u aħna hekk fil-Parlament Ewropew għandna noffru soluzzjoni illi tista tfisser illi aħna maħniex ħanerġaw naraw storja oħra ta' skandlu bħal dak illi ġara fil-kuntest tal-Lux Leaks. Grazzi ħafna il-kollega Limes huwa s-Sur Benstadt. Herr jeg er en stor fortaler for, at inddrages aktivt i virksomheder. Iva, aħna rridu nieħdu impenn sabiex Eh, fil-fatt intejbu il-politika ta' pagi u trasparenza fit-tmexxija tal-kumpaniju naħseb li din il-proposta iżda edha tipproponi metodu li mhuwiex flessibbli biżejjed mar li l minn dak li aħna nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew. Jekk l-azzjonisti għandhom ikollhom influenza fuq it-tmexxija tal-kumpanija, allura rridu naraw li dawn l-istess azzjonisti mhumiex ħajxeklu tkabbir tal-kumpanija jew ta' kumpaniji oħrajn. Aħna ħajkonna iktar biċċa xogħol kbira sabiex naraw eżattament li affarijiet qed jimxu tajjeb, iżda fl-istess naħseb li rnexxina nħu kompromessi li jagħmlu sens li huma raġonevoli nixtieq nisaq fuq il-fatt li l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa hija xi ħaġa li rridu nkomplu niġġildula f'dan il-kuntest. Iżda fl-istess jiena naħseb illi irridu nifukaw fuq il-fatt li aħna nitkellmu fuq id-drittijiet tal-azzjonisti u mhux biss fuq il-politika tat-taxxa aħna nixtiequ illi noħolqu l-istess l-aħjar tip ta' opportunitajiet tal-azzjonisti. Grazzi ħafna. Għanna mistoqsija tal-karta l-blum lilek sur uh, Taċċetta? Għandek 30 sekonda. Sabiex jistaqsi mistoqsija mux 30 minuta. Grazzi ħafna. Jiena smajtek tgħid illi huwa importanti ħafna illi jkollna kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji. U allura dawn ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż huma importanti ħafna għat-trasparenza ħalli bekk aħna naraw li ma jkunx hemm xi vantaġġi li qed jingħataw eh, li xi kumpaniji mhux lill-oħrajn. Sur Benson, allura inti tappoġġa il-preżenza tar-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż dan il-kuntest? Grazzi, Iva, dak li xtaqt ngħid jiena fil-fatt fid-diskors tiegħi huwa li huwa hija xi ħaġa tajba li aħna jkollna iktar trasparenza u naħseb li dawn ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż mhumiex ħżina fil-prinċipju iżda tant hemm direttivi differenti u qosma leġislativi differenti illi nistgħu nitħawdu iktar aħna qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet tal-azzjonisti u naħseb li l-politika tat-taxxa hija xi ħaġa li għandna niddiskutu f'kuntest ieħor. Grazzi. Grazzi ħafna s-sajmis l-onorevoli Tanga għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. It-trasparenza naqset, mux ftit, specialment kif rajna f'każijiet bħal dak tal-Lux Leaks, aħna rridu nifukaw fuq l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa. U l-iskandlu tal-Lux Leaks verament tiġeluna, niftu għajnejna u dim dawn tip ta' problemi, għanna bżon ta' iktar trasparenza, iktar informazzjoni, inkella meta nqogħdu nħambu fuq it-trasparenza dan muħaj fisser xejn. Ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż huma rapporti importanti ħafna ħalli aħna jkollna l-informazzjoni preċiża. Dan xi jfisser meta t-nejdu illi il-pagi għandu bukunu ġusti. Il aħna eh, jekk mhux ħajkonna informazzjoni li ġejja minn kull pajjiż, aħna m'aħniex eh, maħniex nkun f'pożizzjoni li noħorġu bil-ġudizzju tagħna. Jiena naħseb li trasparenza hija ideal tajjeb, iżda rridu namlu iktar, naħseb li verament nixtieq ringrazzja rapporter, shadow rapporter, tal-li nexxilhom jilqu kompromessi u eh, riżultati daqshekk tajbin. Grazzi ħafna, Sur Pirinski. Grazzi fil Signor President, jiena naħseb illi hemm punt ewlini u karatteristika ewlenija fiħdan dan ir-rapport li għandna narfuh biċ-ċar. U dan fil-fatt huwa l-punt li dan huwa inċentiv għal tmexxija tal-kumpaniji iktar responsabbli. Dak kollu li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-azzjonisti, il-ħtieġa tal-rapporti ċari u anka rapporti ċari fuq il-pagi kif ukoll fuq l-ispejjeż u l-profitti tal-kumpaniji, rappreżentazzjonijiet, eh, rapporti u ir-rakkomandazzjonijiet tal kull pajjiż daw kollha jistgħu jgħinuna ħalli jkollna tmexxija tal-kumpaniji iktar responsabbli ħalli bekk aħna nofru inċentivi għal imġiba tal-kumpaniji li toħodna l bot minn pjanar fuq periodu qasir ta' żmien u jkun pjanar li jkun verament bilan li jaqdu aħjar l-soċjetà u l-azzjonisti. Grazzi ħafna issa għal-minuta u nofs, jekk minix sejra bala li anzi għal-minuta għanna Signora Rozier. Merci Madame la Presidente. Grazzi. Aziz kollegi, kemm għahda fuq dan il-rapport, proset, proset li sul-kofferati għal dan il-xol eċellenti fuq din direttivi fuq il-ġittijiet tal-azzjonisti. Tassew u uh, għan progress biex ikun investiment fuq żmien twil u trasparenza wkoll bejn il-gvernanza eh, ta' bejn kumpaniji. Il-rapportaġ pajis pajis jippermetti li kunem il-ġestjoni tal-mizuri ta' taxxa. Kien ġi dikjarat li dan ħajsir mod trasparenti biex l-autoritajiet u ċittadini jkunu jistgħu jaraw minn fil-verità tħallas iċ-ċaxxa. U dan minkejja t tazzjoni tal-kollegi tagħna tal nemin tal-hemiċiklu li li jxeklu dan it-din trasparenza. Eh, rajna fid-daw tal-Lux Leaks, jekk aħna mhux se nħarsu l-SMEs u l-ħaddiema li fil fat qegħdin ħallsu il-taxxi tagħhom u ma nirkuprawx lura il biljoni ta' taxxi li qegħdin mhux qegħdin jitħallsu mela mhux ta' nkunu qed nagħmlu tajjeb. Aħna rridu nuru għada fil-vot li aħna Soċjalisti Demokratiċi għada minna xogħolna u aħna eh, rridu nuru illi eh, eh, qed nagħmlu dak jistennew minna ċ-ċittadini biex l messaġġ messaċ ukoll għalilhom kif ukoll il-Kommissjoni. Kofu. Grazzi ħafna sanna l-Onorevoli Kofu. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, aħna naħsbu illi ħajiswilna il-flus u kważa biex naħolqu leġizlazzjoni ġdida u naraw li niffinanzjaw sistem ta' kontrol paldi għal-kumpaniji jkun iktar faċli illi fil-fatt ikollhom iktar pressjoni fuqhom minħabba din pressjoni ta' taxxa. Iżda hemm ċertu kumpaniji li mhumiex qegħdin ġibu ruħhom b'mod responsabbli, jieħdu riski u jitfaw il-pajjiż fi kriżi ekonomika. Jien naħseb li hawnhekk għandna niġġieldu kontra l-eviżjoni u l-abbuż fil-qasam tat-taxxa. Nixtiequ li dawn ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż ikunu preżenti ħalli aħna l-kol kemm aħna nkollna garanzija u naraw biċ-ċar kif qed jimxu l-flussi tal-flus ħalli nkunu ikollna idea ċara wkoll tal-profitti kif u uh, x'tib ta' ukoll. ikollu. Xi provaru Is-Sinjora Gomez, grazzi ħafna l-Sur Koferati u l-Kommissjoni. Jina naħseb illi fil-fatt iċ-ċittadini u l-ġurnalisti kollha kemm huma qegħdin jippruvaw iwaqfu l-korrezzjoni l-evażjoni tat-taxxa. U l-pjanijiet ta' taxxa aggressiva. Il-skandlu tal-LuxLeaks fetħilna jnejna u allura naħseb illi f'dan il-proġett Ewropew verament għandna nibqgħu mixin din id-direzzjoni anke ċertu pajjiżi li qed jiżviluppaw. Din mhijiex kwistjoni li għandha x'taqsam biss mal-awtoritajiet fiskali u kemm huma tikunu strett minħabba li ħafna drabi qegħdin nimponu ċertu miżuri ta' austerità fuq il-popli u fl-istess ħin qed naraw li għandna kumpaniji kbar u multinazzjonali li laqas qed jippubblikaw ir-rapporti ta' dħul u l-ispejjeż tagħhom, ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż għandhom ikunu obbligatorju. Proset u grazzi għal dan ir-rapport. Thank you. There are many elements of this report. Grazie. Għaw ħafna elementi fil-rapport li nistaw nil għawa ma ma nixtiequ nifukaw fuq il-kwistjoni tar-rapporti għal kull pajjiż. Il-kollegi qalu diġà illi danni kiku jeħtieġ illi konnem il-kumpaniji kbar illi eh, konnem suġġetti tal-dħul fuq minn qasir eh, li nifukaw iktar fuq żmien twil Il-azzjonisti jidu jagħmlu f'allokazzjonijiet effiċjenti jekk kif diġà għaluli ħafna. U għax huwa wkoll id-dritt tagħna bħal konsumaturi u ċittadini li nkun nafu informazzjoni bażika ta' kif qegħdin jaħadmu dawn il-kumpaniji f'pajjiżi terzi u minħabba wkoll ħafna mill-kumpaniji diġà jagħtu din informazzjoni li xuma bbażati ħafna minnu pajjiż wieħed. U fl-aħħar li jridu informazzjoni ħabiex akademiċi, ġurnalisti u NGOs kif ukoll awtoritajiet tat-taxxa jistaw identifikaw istanzi ta' abbos eja li nieħu din l-opportunità, naħtfu l-opportunità u eh, għall-investituri kif ukoll għal għal minħala 16 grazzi. Jan ħafna taħt kollegi, niprofa naċevaw kuħat, ma zabu mal-ħin. Mela naddu minnu fih għal Signora Julien. Grazzi ħafna. Signora President, aħna qegħdin nitken fuq dan ir-rapport fuq drittijiet tal-azzjonisti u xi ħaġa li jiena favorija. Importanti li l-kumpaniji publikaw l-informazzjoni dwar il-taxxa li qegħdin iħallsu, speċjalment l-informazzjoni għandha tkun publikata f'dak il-pajjiż fejn hija dovuta t-taxxa irridu naraw il-kumpaniji l-kbar u multinazzjonali ma jkollhomx l-opportunità li jevitaw li ħalsu t-taxxa jekk kulħadd jpubblika l-informazzjoni dan jista' jħeġġeġ iktar kompetizzjoni minħabba li jekk l-informazzjoni ħatkun preżenti aħna nkunu u dispożizzjoni tal-pubbliku l-pubbliku jkun jaf aħjar fejn għandu jinvesti jekk jixtieq jinvesti. Il-trasparenza hija xi ħaġa importanti ħafna u trasparenza flimkien mal-bidla ta' direttiva din tista' tkun xi ħaġa tajba ħafna għat tisħiħ tal-attivitajiet u drittijiet tal-azzjonisti. Grazzi, President. il bera kien hemm appelli ieħor tiegħi għal trasparenza biex ikun hemm eh, biex nibnu l-forma ekonomika fuqhom din l-informazzjoni eh, tagħti eh, jagħti importanza tal-fiduċja pubblika u importanti li kunem din il-fiduċa lejn l-operaturi ekonomiċi eh, u anki lejn l-autoritajiet u l-aħjar mod huwa li kunem maċċessa l informazzjoni biex l-attività u kol tkun regolata anki fil-parteċipazzjoni fil-azzjonijiet, fil azzjonisti Inkella il-livell ta' disclosure mill-soċjetajiet eh, parteċipati mill fuq livell istituzzjonali. Dana se as eh, l-orizzont ta' żmien mi żmien twila żmien qasir u se jwassal għal riżultati finanzjarju non dan is-suġġett ta' disclosure importanti ħafna. Next speaker is Madam Thomas. Grazzi, Onorevoli Aħna narfu il-ħtieġa għal iktar trasparenza għal dak li huma il-kumpaniji li huma mnizla bħala negozji, ma nafx jekk dawn huma nistgħu nagħmlu parti minnhom dak il-metodi li hemm fir-rapporti. Il-obbligi ta' rapportaġġ tal azzjonisti importanti eh, differenti u varji u rridu jkunu publikati, speċjalment għal dak li huma eh, l sensazzjonijiet tal-kumpaniji li huma meħtieġa biex jimmexxu kumpanija ħjar. inħaseb li jisim informazzjoni fuq l-entità però tal-azzjonisti kollha l-azzjonist persuna waħda m'għandix tkun possibbli mingħajr l-approvazzjoni tal-azzjonisti kollha l-oħra. U involviment fuq żmien twil mhux se jkun imħeġġeġ permezz tal-intejbu u bis amministrattiv imma permezz li kollok ambjent ta' negozju stabli u naraw li kunem eh, l-iktar prevedibilità li tnaqqas taxxi u li niddiregolaw is swej Grazzi. Minuta l-Sinjor Jakovic. Grazzi. Ovvjament, il-krizi li għanna palissa juri, il-li għanna bżon regolament ġit meta t-nitkelmu dwar azzjonisti u kumpaniji. Poġġa l dan il-rapport mod partikolari il-konsens eh, u l-kompromessi li nitlaħqu għalli xaħna għanna bżon li konu l-identifikazzjoni ta' azzjonisti tal-kumpaniji kollha li huma fil-lista u reġistrati u eh, għanna bżon trasparenza għaliex dan kollha se jgarantixxu situazzjoni aħjar meta niġu għal frodi ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa u l-affarijiet ukoll smajna marbuta magħhom dan l-aħħar snin. Naħseb li rapportaġġ kol pajjiż pajjiż huwa importanti għaliex qed għandu esperjenzi differenti. U U għahna rridu nkomplu ntejbu il-situazzjoni b'azzjonijiet tagħna. Direttiva tidentifika ċertu eh, nuqqas ta' ambizzjoni u viżjoni għaliex kolħat qed jara fuq żmien qasir bħala eh, investituri u mhux u l-imprita fuq żmien twil mhux qed tkun sostenibbli. Però wkoll qed nolqolin l fatt huma fil-fatt l-azzjonisti illi jridu dawn id-dħul fuq żmien twil, żmien qasir qed naraw ukoll bil-mod kif qed jaħdem il-konflitt bejn in-nies u l-ħaddiema u l-dirigent il mexej Aħna nafu li il- din il-ħafna drabi miżuri fuż minn medju twil ma jnatux ma jtux kasu, ma din dan il rapport jagħmel bil-kontra. Għalhekk qed nippruvaw intejbu deċiżjonijiet li jittieħdu bażi tal-informazzjoni ta' bażi ta' taxxa li tmur mill-din tal-aġenti lokali għal il-mexxija strateġika tal-impriża li aħna rridu xi naraw, non xalta. Grazzi ħafna għal dawn l-aħħar 15-il sena aħna rajna li dawn it-tip ta' proposti kellhom ħafna pożizzjoni iżda llum insabu f'sitwazzjoni kompletament differenti aħna għadna kemm ħallejna u rajna kriżi diffiċli ħafna ekonomika u finanzjarja, għandna ħafna skandli li għadna kemm esperjenzajna u skoprejna li għandna ħafna tax havens ukoll u, u il-pubbliku li l-pubbliku aħna rridu nikkonfunċhom li għandna bżonn iktar ta' trasparenza fit-tmexxija tal-kumpaniji. Din hija xi ħaġa importanti ħafna u tapplika l-iktar għall kumpaniji multinazzjonali għandhom jimxu b'mod iktar trasparenti dwar ir-rapporti dwar it-tħul tagħhom u l-ispejjeż tagħhom ukoll ħalli bekk aħna jista' jkollna iktar fiduċja fil-kumpaniji. Xi ħaġa illi fil-fatt tista' tkun ta' suċċess fih dan il-proposta tal-Kummissjoni tista' tirrifletti fir-realtà iżda nittama li mhux ħajkun hemm ċertu atturi li ħajoġġezzjonaw ħafna, speċjalment kumpaniji kbar multinazzjonali. Grazzi ħafna, Signor President, ir-rapport li huwa preżentat qed nara li fil-fatt nistgħu nsaħħu id-drittijiet tal-ħaddiema jkun hemm iktar trasparenza u nkasa biex ikun hemm tmexxija ħjar tal-kumpaniji. Qed nara li d-drittijiet tal-votazzjoni tal-azzjonisti hija xi ħaġa eh, importanti importanti għall-investiment fuq perjodu ta' żmien twil. Qed naraw illi fil-fatt it-tieni ehm, parti tal-leġiżlazzjoni ta' Franza aħna qed naraw illi għandha x'taqsam ukoll mal-politika tal- salarji u id-drittijiet tal-vot. Aħna qegħdin naraw li din kienet xi ħaġa li kienet ikkritikata ħafna minn Franza kif ukoll mill-pajjiżi oħrajn minħabba li qegħdin jaraw illi jista' ikun hemm ukoll dan id-dritt doppju illi jista' wieħed jivvota sabiex jinfluenza il-ġestjoni ta' kumpanija dan jista' jkun ta' żvantaġġ għal ħadd ieħor. Fi Franza fil-fatt hekk s sistema parti minn hekk jista' jkun hemm ċertu għax affarijiet pożittivi marbutin mar-rapporti għal kull pajjiż. Grazzi. Eh, Grazzi. Naħseb nistgħu ngħidu maċċari dan ir-report qed jaqbad it-triq tajba iżda għadna ma wasalniex lejlan tagħna. Pereżempju, xogħol il punti pożittivi jkunu li ħajkun hemm iktar rilevanza iktar importanza li tingħata l-investimenti f'kumpaniji. U meta tasew ikunu involuti f'dik il-kumpanija li ħafna drabi l-investimenti jsiru imma mbagħad il-kumpanija nibbandunawhom allura tajjeb li naraw li kumpaniji jibqa' appoġġjat. Tajjeb ukoll li nagħmlu pressjoni fuq kumpaniji biex naraw li fil-fatt dawn jagħmlu jagħtu semhom u jagħmlu xogħolhom dak li huma l-ħesta taxxi u rridu nagħtu rakkomandazzjoni tal dan l-għan. Nista' nħossu wkoll li kummenti li saru qabel li jridu jitqiegħdu illi dan il-rapportaġġ pajjiż pajjiż mhux qed jagħmel biżejjed biex niksbu l-għanijiet li aħna rajna li għom għallura nħossu li komissjoni trid tisma' il-liħna tal-Parlamentu ta' sewi qis il-sema tagħna bis-serjetà. Grazzi Onorevoli Franzalizza, mhux qiegħed hawnhekk, iġifiri, Onorevoli Marajas. Grazzi ċer. il rapporta ta' konferati jisaq fuq żewġ punti l-ewwel net il-lat soċjali tal-ħaddim ta' kumpanija dan huwa importanti Speċjalment dan il-punt fejn aħna konna għadin ħabduġa ma' dan il-kriżi tant diffiċi fejn kellhom ħafna qiegħda. irridu ħarsu lejn kif taħdem kumpanija li tkun taf minn huma l-azzjonisti. Ir-rabta bejn id-diretturi u l-azzjonisti u dan is fazi ta' globalizzazzjoni aħna rridu nara ħafna kwestjonijiet importanti għalfej pajjiż jinvesti il kapitan minn fejn jiġi. Jgħid il-kumpanija jew hija ħasil tal-flus, jippromuovi evażjoni tat-taxxa u avvitar tat-taxxa, il-kumpaniji l-kbar fejn jħallsu t-taxxa tagħhom. X'jistgħu jagħmlu l-ħaddiema fil-kumpanija fuq da? Nadu allura Komissar Europa biex nalqu dibattitu. Nemi onorevoli, fuq il-rapportaċ pajis pajis, country to country reporting, nishtiq ngħid ħaġa moċċar. Naqbel makom il-kol illi jesprimew hawnhekk il-ħtieġa għal iktar trasparenza tat-taxxa. U hija wkoll priorità tal-Kummissjoni inkluż il-ġlieda kontra evażjoni tat-taxxa u evitar tat-taxxa. Allura Kommissjoni jgħid iva iżda aħna jridu nindirizzaw dil-problema permezz leġiżlazzjoni oħra Din hija direttiva fuq il ġittijiet tal-azzjonisti u aħna qegħdin nippjanaw naħdmu mod intensiv fuq il-leġiżlazzjoni l-ġdida illi ħad tiffoka bisħieħ fuq il-trasparenza tat-taxxa. Nifelna qabel aħna qegħdin naħdmu issa fuq l-analiżi u li allura għandna bżonn din analiżi sħiħa biex naċċertaw li aħna mustan nżidu l-pis amministrattiv biex innaqsu l-burokrazija u li dan ħajseħ b'mod li iktar effiċjenti u li nistennew li jkun hemm aħjar riżultati possibbli l roda kollu li aħna neħtieġu u aktar naqar aktar żmien. U kif qed qabel aħna qed nippjanaw li jkollna evalwazzjoni ta' impatt sar-rebija ta' sena d l allura din hija il pozizjoni tal komissjoni Jiena nixtieq ningrazzjaka ta' diskussjoni tagħkom ħafna minnkom għal għettu illi din hija d direttiva fejn eh, aħna nistgħu ntejbu l-kompetitività u t-tkabbir ekonomiku u għalhekk nixtieq li ringrazzjak nirrazzjakom tal-femiet kollha tagħkom u nserraħ fuq eh, l-appoġġ kontinwu tagħkom fil-votar. Grazzi. Grazzi nadostu l-kofferati żewġ minuti, grazzi. Grazie President, nishtiq ringrazzja għal kollegi kollha illi tkellmu mhux biss għal kif għal dak li qalu ma kif għaluħ. Il-ħidma tagħna kienet twila u diffiċli u ħolqod però eh, ambjent pożittiv u kienem kooperazzjoni anki fil-fat li umbat eh, irnexxilna naqblu. Eh, ħaġa li ma kienieċ ovvja illi eh, però rnexxilna u dan huwa grazzi għal disponibilità u l-intelligenza eh, ta' shadow rapporteurs u anki kif rajna mill-kollegi hawnhekk fl-awla. Lan tagħna huwa dak li kien hemm fil-proposta tal-Kummissjoni. Aħna eh, kull ma milna saħħaħnija Eh, illi kunem minnaħa wahda inċentifa għall-investituri biex eh, l-intrapriza tkun fej wieħed qed eh, jipproduċi flus. U peress li u anki il-premi il li aħna proponejna. U minna ħal-oħra anki trasparenza, trasparenza taxxa, trasparenza l-frozi u trasparenza sempliciment anki biex niġġieldu kontra l-evitar ta' taxxi. Illi wieħed iħallas it-taxxi u admir anki jekk huwa sakrifiċċju għal ċittadini singali kif ukoll għal intraprizi. Però mbagħad dak li qed jiġi mħallas eh, qed jiġi użat għal komunità bil l izvilup ta' eh, policies ta' protezzjoni soċjali. U għal din raġuni huwa att ta' ċiviltà. Eh, però jekk kulħadd lealment jieħu sem eh, f'dan an huwa ġust. Mbagħad fuq il-kwistjoni ta' country by country reporting u dan ngħidu lill-kummissarja Eh, il-rapport Gajl li aħna provajna eh, f'Marzu fil-Parlament, aħna dan għadna eh, li dan għandu jisir billi kunem revizjoni ta' direttiva fuq il-kontabilità u dan huwa l-aħjar moment biex nintroduċu din il dan il sistema ġdid. Il-Kommissjoni però huwa ġust li nibdew minn din l inizjativa Grazie. Grazzi naqgħu dibattitu issa